Nofsinhar il kulħadd jerġa' jgħid il bira u llum dalodu fi dan il-Kumitat Libe. Kienna sessjonijiet u issa llum għal nofsinhar għanna sessjoni bikrija għanna l-Kummissarju Johansen, Komissarju għall-Intern, li kellimna fuq il-futur ta' sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea u l-Istrateġija ta' Sigurtà Interna l-Unjoni Ewropea. Issa huwa l-Kummissarju għall-Intern li għandu kol fidejh kwistjonijiet sigur, sigurtà. U naraw għażliet qudiemna immexxija minn strateġija d-deċiza fil-konklużjoni tal-Kunsil ta' Ġunju tal-2015 fuq il-periodu ta' bejn is-sena 2015 u dik 20. Allura s-sanna dibattitu eh, dettaljat. Hemm diversi dokumenti ta' politika li ma konsiderati konklużjonijiet 2004-2014 da kontra ċiber kriminalità fost affarijiet oħra. U bħala konsegwenza rajna paper konġunta matul il-Presidenza Rumena għal prevenzjoni diġi tinfasla fl-Ulju 2017. Edinaw biex nidħlu fuq skambju ta' idejat mal-Komissarju Johansen fuq il-kwistjoni fuq eh, avvenimenti reċenti u il-linja l-futur. Mbagħad ikonna eh, diskussjoni. Suppost ikonna sija ċansa diħ dan id-dibattitu. Manna ħin tajjeb. Għalik fidejk il-kelma, Kummissarju Johansen, għall-10 minuti li ġejjin, un bat Nibdew bl-ewwel round ta' fidel koordinaturi, bat dawk li li jixtiequ jitkellmu u għallu jdejkom sadattant biex jien innizilkom insinkom. Grazzi ħafna President, il-Sinjora Komissarju bdiet titkellem. Kontenta li ninsab fostkom għal darbohra unjak fuq is-sigurtà interna u għalija sigurtà interna u libertà huma marbutin ħafna minħabba l-koezjoni fil-soċjetà u dwar kif iċ-ċittadini jistgħu jkollhom il-libertà li jaġixxu, in-nisa għandhom ikollhom l-istess eh, libertà daqs l-irġiel u d-drittijiet id-dritt ta' protezzjoni ta tfal. Allura dan huma aspetti importanti ħafna li joħorġu mis-sigurtà interna Il-koll nafu li għana jiddependu fuq xurxin u kull stat membru fuq jiddependi fuq is-sigurtà ta' kull stat membru ieħor. Allura, iġdu naħdmu għannuna u nafu. Avolja, kena kena żvilupp tajjeb, il-fiduċa bdiet tizdiet, il-qed tizdiet bejn l-istat membri ma tbaqanna ħafna x'namlu tejjibna il-kapaċitajiet għas-sigurtà interna fost l-Istati membri, imma l kriminalità issa qed tgħaddi għal metodu online. U għandna x'niffaċċjaw il-modelli li qegħdin joħorġu. Qabel ma nitru fuq il-proposti ġodda, nixtieq nisħa illi aħna bżonn nimplementaw deċiżjoni li aħna l kol konna ħadna speċjalment nixtieq insemmi l-implementazzjoni ta' sistemi informazzjoni jekk seħ interoperabilità tlabna l-istati membri biex jgħiduna kif ħajamlu, kif xiet jipreparaw għal din l-implementazzjoni tagħhom. U għatem eh, ħafna x'inkwita 16 istat membru għad m'għandhomx impjant nazzjoni ta' implementazzjoni, 11 istat membru għadhom għawet ux verifiki fuq leġislazzjoni nazzjonali hemm bżonn, 12 istat membru għadhom għawet ux stima fuq ir rizorsi li għandhom bżonn, u 17 stat membru m'għandhomx pjanar dettaljat. Da kien wieħed mill messaġġi fil laqan formali tal-Kunsill tal-Ministri li kull ministru jrid jagħti priorità ta' dal-kwistjonijiet għax aħna nserħu fuq kull stat membru. Ma nistawx inkomplu bil-kunċett qabel l-aħħar stat membru ma jkun għamel ix-xogħol kollu tiegħu biex implementa da. Allura dan huwa eh, kruċjali ħafna u huwa importanti għalli nkompli nsegwih dan. Punt ieħor huwa li hemm proposti pendenti online sana l-Kummissjoni ġdida, Parlament ġdid, rapporters, shadows, ġifiri nistaw nimxu l-qoddim fuq livell politika. Jina għandi rieda li naħdem flimkien magħkom biex naslu għal kompromiss mal-Kunsill fuq l-element transkonfinali fuq il-kontenut kriminali online, għax it-tnej huma importanti u anka il-leġislazzjoni fuq i evidenzja kruċjali. Nafu li 85% ta' investigazzjoni kriminali kollha eh, jinkludu i evidence. Issa nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-proposta ġdida, l-inizjattiva eh, ġdida qed tiġi pjanata qabel nitro fid-dettall fuqha nixtieq ngħid li meta niġu għal preparazzjoni ta' leġislazzjoni ġdida jiena impenjata illi kollnati approċ ibbażat fuq l-evidenza illi jisiru konsultazzjoniet l-imsieħba kon interessati eh, kif kemm jista' jkun eh, prattikabbli u rridu nippreparaw il-proposti bl-aħjar mod possibbli. It-tliet setturi huma terrorizmu radikalizzazzjoni kien ta' organizzata u l-ġlieda eh, tal-kontra kriminalità fera digitali. L-ewwel fl-ewwel posta aħna minna ħafna ma rridu nagħmlu ħafna iżjed. Nistgħu naraw issa illi kważi attakki terroristiċi reċenti eh, ġew metqa minn terroristi ġol pajjiżi stess. Homegrown biex ngħidu hekk mezzi li jisiru kontra spazi eh, miftuħin pubbliċi ġeneralment. Għanna bżonn ukoll li konna eh, il-komplessità tal-użu ta' kimiċi, drones u l-venerabilità ġodda li tista' tintuża għal atti terroristiċi terrorizmu ġihadista jibqa' teddida kbira l-Unjoni Ewropea imma wkoll teddit li qed jikber għal terroristi fuq min-naħa ta' estremisti tan-naħa tal-lemin. Stati membri rrapportaw 129 eh, attentati li ġew miżmuma fl-2018. Total ta' kważi 1500 ċittadin ġew arrestati fuq terrorizmu fl-istess sena allura ħna għandna bżonn ikollna iktar kooperazzjoni fost il polizijji sigurta iktar mafusa fuq il-frontieri u anka fuq ir-ritorn ta' ġelida terroristiċi rridu nagħmlu iżjed meta niġu għal prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni. Netwerk Ewropew huwa qiegħed biex Eh, nejnu l-polizija jieħdu deċiżjonijiet informati tajjeb. Biex bekk il netwerk jina għedajem iktar. kompli, irrit nkompli dialgu ma' settur privat, il-format, il-netwerk Ewropew fuq l-internet kien ta' importanza kbira fuq il-kontenut on terroristiku online u għanna bżon proposti ġodda meta niġu għal-infrastruttura. Illum, u il-leġislazzjoni għal limitata biss fuq enerġija u trasport. Qed nippreparaw proposti li jistgħu jinkludu pereżempju finanzi, e, frontiera u saħħa anka wkoll f'dawn il-proposti. Meta niġu għal kriminalità organizzata rridu ntejbu eh, il-mod kif niġġieldu din il-kriminalità organizzazzjoni skont Europol iktar minn 5000 grupp taħt investigazzjoni fl-Ewropa dinja qed jiżdied bi 50% meta tqablu mal-2013. Għanna ntejbu iżjed kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni fost il-politiji minħabba l-ġlieda kontra terrorizmu. Għanna bżon il-inżidu mal-qafas ta' kooperazzjoni, għanna bżon il lofsa differenti ta' kooperazzjoni u naġġornawhom u naħmu flimkien aħjar. Għana naġġornaw il-mandat tal-Europol biex ikun jista ikollu skambju ta', ta informazzjoni b'mod dirett, per eżempju ma' banek u ma' aġenziji oħra. Anka f'dak li għandu xaqsam ma' pornografija ta' tfal. Mbagħad hemm id-deċizjonijiet prom li għamlu possibbli għall istati membri li jfittxu fil-databases nazzjonali ta' zamma tal-marki ta' swaba, imbżon pero naġġornaw, għax mux aġġornat, nżidulu kapacitajiet u nikkonsidraw forsi li namlu xi kategoriji iżjed milli hemm bħalissa il-profitti ġenerati minn gruppi ta' kriminalità organizzata huma enormi u rridu nagħmlu ferm iżjed biex intejbu ifriżar ta' assi. Illum wieħed fil-mija biss ta' dawn l-assi ikunu miżmuma u jkunu konfiskati. Allura dan hija element li għandna bżonn iktar proposti aħna u koll nwaqfu il-flus ta' drogi, mux il-flus ta', ta cash biss. U rajna iżjed drogi għaddejjin, iktar irħas u iktar qawwijin. U għedin jiġu prodotti fl-Europa, l-għura ħriġna e, e, agenda ġdida fuq id-drogi ippreżentajna e, wkoll koll fuq trafikar ta' armi e, inqas ma jkun hemm armi fl-idejn fit-toro inqas ħajkollok kriminalità organizzata. Fl-aħħar e, ċensiment kien hemm madwar 35 miljun biċċa ta' arma fidejn ċittadini fl-Ewropa. Użu kol rridu naraw ukoll il-fitmi tal-użu ta' kriminalità organizzata, imma għandna bżonn ukoll nala il- nalqu differenza bejn l-investigaturi u l-kriminali eh, fid-dinja digitali. Dawn huma qed joffru sfidi ġodda ma wkoll opportunitajiet ġodda u llum ikolli ngħid li infurzar tal-liġi qed jitilfu ġrieda kontra tfal li qed jiġu abbużati fuq l-internet il polizja tagħna jridu jkunu f'pożizzjoni li jużaw teknoloġija b'mod iżjed effettiv u kooperazzjoni mas settur privat huwa kruċjali. Dawk li offendu f'dak li għandu x'aqsam ma' sess ma' tfal qegħdin jiżdiedu dan jużaw odod differenti biex e, jużaw materjal, jaħznuħ, etc. Biex natikom eżempju fuq investigazzjoni għaddeja l-Europol u ċentru ċiberkriminalità qed jestimaw iktar minn 200,000 każ illi għadin jinħbew jinħbew wara encryption għall-attività tagħhom fuq l-internet. Dinja biċċa xogħol importanti ħafna u nikkonsidraw inizjattivi ġodda biex nagħlaq ħafna sar imma naħseb il ċittadini Ewropew u l-Istati membri u speċjalment intom membri tal-Parlament Ewropew tistennewna namlu ifer miżjer biex nipproteġu li ċittadinanza biex niproteġu li tfal, niproteġu li nisa u biex jieġa jkonna fiduċa ħjar fost ċittadinanza u fost l-istati membri. U jien għandi l-fiduċa illi jekk naħdmu fl-imkien mux ma l-istati membri biz ma, ma kull minu in, involut fil-sigurtà interna jkollna opportunità biex navanzaw mod sinifikattiv u nħares il-qoddim għal mistoqsijiet tagħkom u anka fuq ir-rimarki tagħkom għal proposti ġodda li jiena eh, dan ikkonsidra. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa nibdew bir-ram ta' koordinaturi u nissuġġerixxi li da kollha interessati li jitkellmu jollu jtejon. Mela, l-ewwel kellima, l-ewwel ppa grazzi ħafna li ġejt lura għalina is-sinra soret titkellem. Fuq suġġett li qegħdin naħdmu fuq aħna meta nitkellmu fuq il-żona Schengen u innu nuqqas ta' frontieri interni aħna noqogħdu nikglorifikawh, niċċelebraw din, imma naħseb li kif intqal minn ħafna naħseb inkunu qed nitfgħu e, e, e, rasna fir-ramel jekk aħna naħsbu li m'hemmx problemi. Għax da kollu jintuża wkoll mill-kriminali jieħdu jabbużaw mill-punti pożittivi tagħna. Fl-istess ħin aħna nifmu illi li jkollna frontieri esterni siguri huma importanti biex jopera Schengen kif suppost. Allura kif għandu jkollna e, frontieri iktar siguri fl-opinjoni tiegħek u għandna bżonn ukoll intejbu fil-logħba tagħna xi ħaġa li tkun proporzjonata peress li dinja dan huwa settur gwardjat eh, miżmum sew mill-Istati membri, kif tista' timmaġina li ħad tkun l-iskambju ta' informazzjoni u l-flussi ta' data bejn l-Istati membri u mbagħad fl-aħħar il-leġislazzjoni ta' armi tan-nar taħseb li hu proċess diffiċli? Nappella l jekk joġbok biex tassigura li l-istat membri kollha ma wkoll individwali u rappresentanti ta' e, ta' kolla jkunu inklużi fil-konsultazzjoni meta nkunu qed naħdmu fuq l-armi tan-nar għax dan ħajkollu impatt kbir mhux biss fl-istati membri li mhumiex bl-ebda mod kriminali. Eżis kollek id-għalodu aħna bqajna lura ħafna fl-iskeda ma nixtiqx li dil ħaġa tirrepetu l-ħallu għarri nofsinar. Għanna jizjef minn 20 persona jistu jitkelmu. Nissuġġerx li tejnuna fizzmin li għanna u kunu konċizi kem jistajkun. Il-koordinaturi għandhom 10 minuti, kellima uħra għandhom minuta wahda. Għaxin inkella jkollna l-inkwiet jerġa' Jirġa, kelli ma jmiss. Grazzi ħafna, grazzi ta' di prezentazzjoni u ta' dialogu. Tal-għodu biss aħna kellna skambju ta' idejat fuq li nżidu fuq id-drog li qed jintużaw e, dejjem iżjed fl-Unjoni Ewropea ġifri ovvjament jina naqbel li l-kontroll tal-frontier esterni huwa importanti ħafna imma Meta deċidejna li nsaħħu l-Frontex, aħna deċidejna illi nsaħħu il-gwardi tal-frontieri. Imma għedin f'punt fej l-istat membri mumiex għedin eh, eh, jirrispettaw din l-imxija ta' titjib ta' sigurta. Allura xan għamlu għawnek? u għal darbohra ħna naraw li hemm nuqqas ta' attivitajiet fl-istati membri, allura verament insaqsi huwa li għanna bżon miżuri addizzjonali jew li flimkien nifuka iżjed fuq l-implementazzjoni ta' miżuri diġa għanna fis-seħħ. Jew li niddeċidu fuq simboli biss bat ma jkunx hemm interess għal vera implementazzjoni. Smajna wkoll li il-kriminalità il kriminalità kriminali huma jaġlu ħafna li jibtlu il-natura tal-kriminalità tagħhom. Allura il-forzi ta' sigurtà tagħna huma bl-istess mod jaġlu biex jibdlu il-metodi tagħhom u li jkollhom esperti f'setturi differenti u teams ta' esperti biex jiġġieldu kontra e, e, tipi differenti ta' kriminalità. Allura qed forsi kontet li forsi għandu jkollina programm Erasmus għal l-infurzar tal-liġi kienet b'nofs ċajta li kontet darba din Eh, naħseb illi wkoll il-kooperazzjoni tista' tiġi imtejba billi jkoll iktar forma forum ta' kooperazzjoni għal teams ta' investigazzjoni biex bekk intejbu iż-żamma ta' liġi. Na kontenta li eh, semmejt fuq eh, iż-żieda tal-estremizmu nista' ngħidilkom li dan huwa dinja problema ferm ikbar meta nitkellmu ma' terrorizmu ta' niġu fuq demokrazija x'meta meta niġu għat terrorizmu estern noqogħdu ngħidu nijan inaċċettabbli. Imma xi forum ta' estremizmu issa din jipperikolaw id-demokraziji veritana għax iktar nies qegħdin ikunu medda u ftit ikollhom il-kuraġġ li li jġildu għal dan u spistara il-fenomenu li jgħodu lura minn elezzjonijiet u nħallu l-estremisti u nħallu l-estremisti jieħdu sopravvent. L-aħħar punt tiegħi huwa fuq il-kriminalità fuq l-internet. Jien naħseb huwa daqsxejn ta' dispjaċir li dejjem insemmu abbuż ta' tfal fuq l-internet dan il-kontest huwa minnu li L-encryption hija importanti ħafna u nixtieq nara wkoll x'edin nagħmlu għax l-abbuż ta' tfal fuq l-internet qed jiżdied ma biex inkun onesta iva l-istampi qed jidru u jista' jkun hemm videos live imma l-abbuż ta' tfal qed qed iseħħ fil-ħajja vera ta' kuljum. Allura tittejdilna x'jista'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 jew kella jew inkonna ntawlu l-ħin u jidispeċini għall-interpreti qed jgħid il-President jew inkella nibqgħu u naħdmu bl-Ingliż biss. Dal-ħin mhux tajjeb eh? Diġà qed ċidejna il-ħin skedat. Eh? Jekk iġobkom għajnuna. Is-sinjura Intervelt, grazzi ċer, ħanit ħan nipprova nitkellem bil-qosor ħafna. Sima Kummissarju, meħba bik dan il-Kumitat. L-ewwel, inti għat l-Ministra l-qoddim il-Kummissjoni se tagħmel se tagħmel policies li huma bbażati biss fuq l-evidenza naqbel. Kontrarju għal passat nittama li l-Kummissjoni tipproponi biss leġislazzjoni tkun ipprovata mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. It-tieni, nirrepeti dak li jintqal il-kollegi tiegħi dwar l-infurzar u l-implementazzjoni. Għax aħna tajbin ħafna biex nadottaw leġislazzjoni ġdida, ma l-implementazzjoni u l-infurzar hija qed e, toqgħod tibqa' lura. Forsi il-Kumitat li jista' jisaqsi uffiċjalment li bħassu intern minn issa l-qoddim ikollna scoreboard ta' implementazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam mal-JHA U da per esempio juri li għafol eh, mill-2009 ikun vinkulanti fuq l-istati membri li kollom magni li jaqraw marki ta' swaba fuq iċ-ċips fil-passaporti biss 14 l-istat membru implementaw din 11 il-sena wara d-direttiva, 11 il-sena. ċet tam il-Kummissjoni dwar dan? Oħra, għax nisma' ftit mill-Kummissjoni fuq il-protezzjoni tad-drittijiet ta' ċittadini l hemm sejjaħ direttiva tal-infurzar tal-liġi li għafu fuq il-protezzjoni tad-dejta. Tista' l-Kummissjoni tina aġġornament fuq il-pajjiżi bħal Ġermanja, il-Greċja, Slovenja li għad kienu għadhom sa ċertu żminilu kienu għadhom ma dawrux il-leġislazzjoni eh, Ewropea fliġi nazzjonali bat semmejt ukoll xi prioritajiet nittama li l-priorità tiegħek fuq terrorizmu u radikalizzazzjoni jinkludi e, terrorizmu ta' naħa tal-lemin, ejja sejhu la kifini, u violenza kontra n-nisa xek ikonna madwar 2500 mara illi imutu kull sena din problema privata, u għandha tkun il-fuq ħafna fil-lista ta' prioritajt tiegħek u fl-aħħar fuq il li jiena kuntenta bil-proposta biex naġġornaw. Kuntenta bil-proposta biex naġġornaw il-mandat tiegħek fuq u mhux biss fuq il-sim ta' informazzjoni fuq il importanti li anka eh, xikultant anka polizija stess ħaj u jkunu involuti f'kriminalità u fl-aħħar net nistennew il-Kummissjoni toħroġ bi proposta budgetarja li tkun kommensurata ma dak ix-xogħol li għandna għal Europol. Grazzi ħafna. Grazzi. Jiena eh, hija ta' sfida li nżomma sewx minuti. Ningrazzja lil Sinjora Komissarju, fuq il-prioritajiet u kontenti ħafna bl-approċ illi għal leġislazzjoni ġdida ħajkun hemm impact assessment qabel u li dan ħajkun eh, ibbażat fuq l-evidenza u da eh, li istudju tal-impatt ukoll jorbot ma' ħtieġa tal leġislazzjoni ġdida. Ridu naraw l-ewwel xogħol diġà għandna fil-kaxxa tal-odda u anka jekk hux skont l-istandards tagħna. Pereżempju fil-istandards ta' protezzjoni tad-data fejn il-każistika hija pjuttost xara x'għandna nitkellmu ħafna fuq skambju ta' data u nisperaw li dan ikun skont dan li għandna qudiemna. Iġifieri għandna ħafna għodot li mhumiex qed jintużaw sħiħ. U meta tħares li l-Konvenzjoni ta' Istanbul, per eżempju, għatem ħafna stati membri li ma rratifikaw issa, allura il-Komissjoni tista' x'tista' tagħmel biex tirranġa dan il folk li jaw. Għatem ukoll nuqqas ta' fiduċa reċiproka, anzi jekk tara defiċjenzi lejn l-istat ta' dritt tara nuqqasijiet, u x'tista' tagħmel dwar dan u di tista' tiġi xprunata permezz ta' armonizzazzjoni ta' salvagwardji proċedurali u ċirkustanzi ta' detenzjoni. Forsi tista' kommenta fuq dan. Umbat għandek l-aġenda ġdida fuq id-drogi. Nittama verament li inti tkonsidra l-approċċi differenti li aħna għandna dwar politiki ta' droga għanna ħafna approċċi differenti, forsi jista' jkun hemm eh, regolarizzazzjoni u bekk namlu id-droga inqas ta' profit l-aħħar punt fuq l-aġenziji. Inħossu li jekk verament irridu nsaħħu x-kooperazzjoni minn flok leġislazzjoni ġdida ma għandna bżonn ikollna aġenziji effettivi bħal Eurojust u Europol li jserħu verament fuq fondi strutturali li jkunu jafu x-risorsi għandhom kemm bħala personal u risorsi finanzjari, kemm fuq livell Ewropew u fuq dak nazzjonali. X'nistista tagħmel li dawn jistgħu joperaw b'mod effettiv u b'mod li jistgħu jippjanaw għal qudiem biex biex jaħdmu preċiżament tal-futur. Grazzi. Onorevoli Cardino. Grazzi ħafna Onorevoli Cardino sal-ID. Grazzi ħafna President, grazzi Kummissarju. L-istrateġija Ewropea u l-prioritajiet issemmew mill-Kummissarju ġieda kontra il-kriminalità organizzata. Jiena nixtieq nisbet l-attenzjoni għal ġida kontra eh, il-kriminalità organizzata transkonfinali. I traffikar ta' ehm, drogi u koll psikotropiċi u aħna issa għatna l-bot minn rizoluzzjoni, soluzzjoni tajba biex nġeddu kontra dawn il-fenomeni għanna bżon ta' aktar kooperazzjoni tajba ġudizzjarju tal-pulizija biex bekkin jisu differenzi reġjonali l-affarijiet li huma speċifiċi fuq livell nazzjonali u tajjeb u koll li kunem skambju tajba bejn l-istati membri minħabba illi aħna qegħdin naraw illi minkejja l-fatt li l-Aġenda Ewropea għandna pjani strateġiċi xorta waħda aħna ninsabu vulnerabbli. Ir-ritmu dejjem qed jiżdied jgħat ukoll ipoġġi pressjoni fuq dan il-livell ta' kontrast u kollu din raġuni hemm bżonn li ninvestu iktar fir-riċerka u l-iżvilupp f'dan il-qasam apparti minn hekk aħna qegħdin naraw li eh, fil-kuntest tad-dibattiti li qed isiru fil-Kunsill il-kriminalità qiegħda titmexxi ħafna mid-domanda u d-disponibilità ta' opportunitajiet għal dawn l-imprizi kriminali u biex nagħmel biex najtek kolli ngħid li ħafna dawn l-opportunitajiet ikunu servut fuq platt tal-fidda f'na drabi, apparti minn hekk jiena naħseb illi irridu naħdmu wkoll fuq eh, l-Afrika u nafu illi dan qiegħed ikompli jirrappreżenta teddida s-sigurtà interna tagħna. Kummissarju, nixtieq nkun naf jekk hemm xil possibilità li konna programm konkretu serju lil lin mill-linji gwida li aħna smajna dwarhom u qed ikomplu nisimgħu dwarhom. Issa, grazzi. Il-Signor Kanko. Inti ħat il-rapprezenta l-ICR jew inti, Signor Kanko? Grazzi ħafna. Aħna qed eh, nieħdu gost li l ewropol jistgħu jagħmlu skambju iktar ta' informazzjoni xi ħaġa importanti ħafna għandi mistoqsija fuq il-mandat tal-Frontex. Jiena naħseb li wara l pubbliċità kollha mill-4 ta' Deċembru sissa issa wasal il-waqt illi din l-Aġenzija tasal tossal għar-riżultati minħabba illi jekk ikun hemm ċittadini li saqsuna x'nistgħu nagħtuhom bħala informazzjoni konkreta xorta waħda mhuwiex daqshekk ċara, aħna supposta din naraw li l-Frontex iżidu u jtejbu sorveljanza tal-frontieri. Aħna nappoġġaw il-mandat tal-Frontex u nixtiequ li nappoġġaw ukoll l-għajnuna li tingħata fil-pajjiżi li mhumiex Ewropej. Importanti ħafna li dawn ikunu eh, nies li jkunu protetti mill-esploitazzjoni u l-politika tal-ritorni hija part importanti mill-azzjoni tal-Unjoni Ewropea għalli bekk inżidu fiduċja u konfidenza ta' ċittadini. ċinu ma l-għanijiet tiegħek fix-xahar li ġejjin tiegħek u tal-Kummissjoni biex nżidu rata tar-ritorn ta' pajjiżi terzi għal dawn li għet uffiċu l-azil, kif bessibna u kollam l progress f'dan il-qassam, specialment ħafna nisa li u tfal li ħajkollhom bżonn il-protezzjoni żgur jibbenifikaw minn politika tar ritorn li tkun tajba. Grazzi ħafna għal Gwe Signora Deli. Grazzi għandi tliet mistoqsijiet speċifiċi. L-ewwel waħda fuq is-SIS, Schengen Information System, speċjalment fil-kuntest tal- Eh, kupjar ta' databases mir renju Unit anka illi edha tikser eh, dawn l-affarijiet. Anka fis-sena 2015-2017, tista' tgħidilna għalfejn ma kienx hemm proċedura ta' ksur illi imbdiet u tresqet kontra dan il-pajjiż għalfejn il-mekanizmu ta' monitoraġġ ma kienx sospiż u li ma passi ittieħdu biex naraw x'ġaraħna anka għad-databases li kienu kopjati kontra l-liġi ħalli bekk nipproteġu id-drittijiet ta' dawk li l-informazzjoni tagħhom kienet irrispettata u jiena nixtieq nkun naf għalfejn kien iffirmat ftehim anke mar-Ren Unit dwar l-aċċess għall prum fil-kuntest tal- um, fatt li huma mhumiex ħajkunu membru tal-Unjoni Ewropea wkoll anke fil-kuntest tal-abbuż tas sistema ta' sis u forsi aħna niftakru wkoll li kien hemm pajjiżi oħrajn li kienu eh, identifikati bħala problematiċi. Issa t-tinqasam huwa għal l-identifikazzjoni legali wkoll din l-interception fil-kuntest tal-standard ta' 4G u din hija xi ħaġa li qiegħda tippreżenta problema għall-interception eh, legali u inti tkellimt fuq il-mod l-aħjar mod kif nistgħu nieħdu siba di iżda din kif nistgħu nikkonsidraw kif nistgħu wkoll naraw illi nbidlu l-elementi tekniċi u inti x'qiegħed titlob biex jagħmlu dawn il- providers u ma taħsibx illi ikun l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nagħmlu l-Ewropa iktar sigura ħalli bekk nieqfu ninterferixxu biex nagħtu kundizzjonijiet eh, bħal eh, diċenti għal dawn ħalli ma jkunx hemm iktar attakki bħal fuq id-drittijiet tal bnidem grazzi ħafna. Issa jekk eh, taqbel Sinjor Johansen nixtieq illi ntemmu il-lista tal-kellima li għandhom minuta, s-sur San Saleħo, għal-minuta. Grazzi ħafna. il ġima li għaddiet il-Viċi President tal-Venezuela daħal fit-territorju tal-Unjoni Ewropea u kienet tikser il- kienet tikser il-sanzjonijiet. Waslet eh, fl-aeroport ta' Madrid u kienet milquha minn membru prominenti tal-Gvern Spanjol. Sissa smajna ħafna fuq hekk u anke smajna r-rappreżentanti li qal li huma l-Istati Membri Ewropej li jridu jimplementaw dawn is-sanzjonijiet. Nixtri nkun naf jekk inti kontx taf bil-fatt li daħal b'mod illegali eh, dan il-membru tal-gvern tal-Venezuela u jekk intix lesta illi titlob iktar informazzjoni li għandha tingħata illi ixħat titlob li l-gvern Solja biex jimplementa dawn is-sanzjonijiet kif suppost. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna, Signor Johansson, tal-introduzzjoni matul smieħ illi kellna unnek miegħek f'dan il-kumitat aħna tkellimna fuq il-fatt li rridu implementaw dak li kien diġà deċiż fis-sess nibnu fuq għall-bażi tal-fiduċja reċiproka ħalli bekk aħna nindirizzaw ukoll it-teddidit li għanna eh, fostom il-kriminalità organizzata u terrorizmu, affarijiet li inti sembejt illum ukoll issa fuq l-istrateġija ta' sigurtà interna nixtieq insaqsik jekk inti identifikajt diġà xi miżuri ġodda ta' eh, elementi partikolari fejn nistgħu naraw li hemm violenza u kriminalità organizzata, speċjalment it-traffikar tal- it-traffikar ta' drogi u tal-bnedmin ukoll u l kwissjoni ta' traffikar hija xi ħaġa importanti ħafna li minħabba illi jiena smajt iktar kmieni llum illi l koordinatur ta' eh, kontra traffikar ħaj jitneħħa. U jiena naf illi dan żdied mod eh, drammatiku dan it-traffikar u dawn kienu fil-fatt il-mistoqsijiet tiegħi. Grazzi ħafna sa' il- Nimissi l-kollega li jimnis għandek minuta fi Summer Renew. Grazzi ħafna Iva fl-aħħar komunikazzjoni ħarġet mill-Kummissjoni fuq l-Unjoni ta' Sigurtà l-komunikazzjoni ta' Ottubru ta' sena li għaddiet inti tkellimt fuq il-workshops għal dawk it-tfal li ġejjin fejn kienu li kienu wkoll fl-ambjent ta' radikalizzazzjoni vjolenta. Forsi tista' tgħidilna daqsxejn iktar fuq dawn il-workshops kif qegħdin eh, jkunu proċessati. Din minn naħa xtaqt ngħidilek u apparti minn hekk xtaqt ngħid xi ħaġa oħra li interessanti ħafna fuq il-profeta ehm, evalwazzjoni u evoluzzjoni tal- Eh, terroristi u anka nafu li jintom identifikaw ta' mibeda u aħna qegħdin naraw illi hemm ukoll ċertu bidliet soċjali huma importanti. Issa li sijar na sinjura Surnjur Weimers. Grazzi ħafna Iva bħalissa nafu li s sistema ta' sigurtà interna li għandha tibqa valida sas-sena 2020 tissemmi radikalizzazzjoni vjolenta u mhux qed issemmi ċertu affarijiet speċifiċi. U meta nitkellmu fuq il-problemi tat terrorizmu qed nitkellmu wkoll fuq kwistjonijiet ġenerali bħal terrorizmu, radikalizzazzjoni terrorizmu homegrown u anka inti semmejt ukoll terroristi ġihadisti. Fis-sissin 75% ta' dawn in-nies illi nqatlu fl-Unjoni Ewropea f'dan l-aħħar 8 snin kienu qegħdin jinqatlu minn dawn l-Islamisti naħseb li koordinazzjoni ta' kontra terrorizmu turi illi waħda mill-ikbar theddidiet fl-Unjoni Ewropea huwa ġihadismu salafist. Inti lesta illi taħdem biex naraw illi dan it-tip ta' kliem ġenerali jitwaqqaf milli jibqa' jintuża u nejdu l-Islamizmu militarizzat u għawihet mill-gbar t-didit li għanna. Grazzi, Iva. Għandi kumment iżda Inti, Sinjora Johansson, qed fl-introduzzjoni tiegħek li hemm bosta affarijiet importanti bħall-integrità, id-drittijiet tan-nisa, eċetera. Waħda mill-ikbar eh, teddidiet li għandna huma l-vjolenza kontra n-nisa, l-omofobija u l-diskors ta' mibeda li qed naraw. U anke fuq il-miżuri li jridu jittieħdu hawnhekk hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-azzjoni tal-pulizija u edin naħdmu kol fuq databases ikbar, iżda daqxej ta' nuqqas kbira unek it nittama illi inti tkun tista' eh, pala l-komissarju responsabli tirranġa dak li jgħat isir. Kienem kollegi oħrajn li qalu li l-qrati rridu jkunu involuti, il-supervizuri u kollu l-anka il-fra. Iżda għandi mistoqsija jiena, intom x'qegħdin tippjanaw eżattament meta nitkellmu fuq id-drittijiet tan-nisa ħalli bekk aħna ma nkunux marbutin b'din il-vjolenza minħabba din ikbar hija waħda mill-ikbar eh, tadidiet tas-sigurtà li għandna. Grazzi. Grazzi ħafna ċar, grazzi ħafna kummissarju kif tafu l-kriminalità organizzata terrorizmu hija ta' dettita ċittadini Ewropej illum il-ġurnata. Jiena nixtieq ngħid illi nilqa l-istqarrija tiegħek kullu manka brabta ma' dak il-lint qal ġimgħa li għaddiet u anka dwar l-aġġornament tal-mandat tagħna dan huwa verament suġġett importanti. U l-politika brabta mat terrorizmu. Iżda jiena nittama illi din ħad tkun biss l-ewwel inizjattiva li aħna ħanaraw minn tal-Kummissjoni minħabba li ħajkonna bżonn nagħmlu iktar minn dak li għamilna sissa ġifiri forsi inti tista' tgħidilna xi ħaġa fuq dak li intom qegħdin tippjanaw mela għandkom l-intenzjoni li tieħdu inizjattiva biex narmonizzaw definizzjoni tal-kriminalità organizzata biex ikun aktar koerenza u parti minn hekk irridu nsibu mod ta' kif aħna nwaqfu il-fondi tal-pajjiżi terzi fl-Ewropa dinja tad-dita d-demokrazija tagħna. Ħatieħdu inizjattiva f'dan il-qasam Grazzi ħafna, signora John Ceva. Grazzi ħafna, anka ta' din informazzjoni li dak kemm provdejtilna. Għandna bżon ta' approċ ġdid, iva, għanna bżon li nasbu eh, fuq ir-riżorsi l-iktar xirqa u b'dak li rajt. Sissa ma nafx kemm l-Europol jistaw verament eh, iwaslu għal għanin ambizjużi. U naħseb li iktar ħaġa li hija importanti hija wkoll li aħna rridu naraw illi din tkun kwistjoni ta' priorità, din xi ħaġa li qiegħda tinħass ħafna ma nistawx ninjaraw għal darbohra din il-problema. ġimgħa li għaddi Transparency International ħarġu b'rapport ieħor U aħna qegħdin naraw illi sitwazzjoni fl-istati membri qiegħda ssir għar. U uh, il-sfidi tal-korruzzjoni verament kienu istmati ħażin fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna strumenti Ewropej li qed ikunu regolat naħseb li l-Unjoni Ewropea qed taqa' lura fl-istrateġija u naħseb li hemm bżonn li din l-istrateġija tinbidel. Grazzi. Is-Sinjura Keller. Nisan kompleta. Okay. Jiena nixtieq insemmi punt tagħkom tal-Europol. Intom semmejtu il-ħtieġa illi insaħħu il-mandat tagħhom. Fil-fatt, kooperazzjoni ikbar bejn is-servizzi tal-pulizija u indispensabbli. Hawnhekk nitlob għal FBI Ewropew bħala qan u anki passi intermedjarji u kooperazzjoni qawwija bejn il-pulizija biex jelbu t teddiz eh, li qed jiżviluppa u qed jaqsam il-frontieri. Inti semmejt id-diġitali imma dan jgħod ukoll għal forum kollha ta' delinkwenza u traffiku kemm tal-persuni, kemm ikun ta' attentati kif ukoll eh, attakki u traffiku ta' droga. U irridu naraw xhuma r-riski tal- ġellida li minn barra, barranija li jkunu ġeġaw daħlu fil-pajis. Tista' tgħidilna sa mex jistgħu nagħmlu f'dan il-qasam biex nkunu b'saħħitna flimkien u bekk nkunu nistgħu nsaħħu s-sikurtà tagħna. Mr. Breyer for the Greens, one minute. Sir Breyer għal-ħodur. Minuta. Jena nishti nsemmi mod pozittiv il-proposti tagħkom biex indirizzaw terrorizmu Eh, li huwa eh, eh, lokali u il-fatt li ma semmejtux proposta fuq iż-żama tad-dejta naħseb li dija xi ħaġa tajba. Ġenna għand ħin kbir fid-dritt ta' kulħadd tal privatezza u komunikazzjoni ħilsa. Kif għandna bil-leġiżlazzjoni. Imma għandi tħassib fuq ehm, proposti għal leġiżlazzjoni ta' sorveljanza. Il-Kumitat eh, xi talabna li niffokaw fuq l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti. Flok proposti ġodda fuq l-evidenza digitali u encryption x'qegħdin tipproponu eżattament, mhux mhux qed nifhem. Anonimità u encryption jipproteġi ċittadini mis-sorveljanzi illegali, is-serq ta' identità, estorzjoni, ġifir kieġob kontom li l-lum xilja xaħġa pala odda għal kriminali u tużawx il-ritorka tal-bizawnek. Sur Buxare. Grazzi President, grazzi Kummissarju. <coughs> Fil-ewwel diskors hawnhekk intom uh, inti tkellimt dwar ir-rata baxxa ta' migranti regolari 5.6% tal-2018. Dawn il-miżuri ma' qudiemna, ġivix miżuri nistgħu nsemmu meta niġu għal titjib ta' dan. Hemm bil hemm bil ma' pajjiżi tal-Marok, tal-Alġerija u il-terja mm, tar-ritorn. U jekk inti trid titwaqqaf il-modell tal- negozji business model tal-mafja fil-Mediterran, mela inti titħares lejn pjattaformi reġjonali. X'tip ta' miżuri tista' titkellem dwarha biex bekk inti tista' eh, taqta dak il-business model li qed tippermetti li jkun hemm telf ta' ħajja tan-nies. U fl-aħħar l-aħħar ġibilta eh, ovvju hotspot għal ħasil tal-flus u l-mafja tal-mafja wkoll meta niġu għal kull tip ta' rejat finanzjarju, ta' droga, traffikar, u xnafjien. Ġifiri, hemm strateġija tal-Kommissjoni bieġaw niftu dibattitu fuq dan il-punt? Grazzi ta' sew. Naħseb illi inti taf sew illi fil-Baski għana qed ippruvaw nagħlqu proċess ta' paċi illi kien suċċess uh, u eh, f'dan il-każ u fokat fuq il-bidla fil- politika ta' Spanja li huwa affokat fuq approċċ antiterrorist li jemel ebda sens meta aħna għan qablu ma dak li kienem fil-2011, infakkar rizoluzzjoni dottat minn dan il-Parlament fil-2017 dun is-sistemi fejn fost affarijiet oħrajn qed jikkondannaw il-politika ta' xi stati membri u ir-rappreżentanti ta' um, pena addizzjonali li miżuri għandhom jiddaħlu għal persuni li jridu jiġu miżmuma. Nixtieq ukoll infakkar il-riżoluzzjoni ta' dan il-Parlament ukoll talbu l u wol attiv biex wieħed jgħin il-proċess il rezoluzzjoni fil-Baski. Il-Komissjoni għandhom ġaġa f'magħhom li tista' tgħinhom illi jiksbu dan il-mandat tal-Parlament il-kwistjoni grazzi. Grazzi, grazzi komissarju tal-li jatawnek fosna. F'dan il-komitat aħna trattajna skandlu kbir fuq iż-żama tad-dejta fid-Danimarka dawn l-aħħar ġimgħat u kif qed inti inti konvint illi hemm ħtieġa għal eh, liġijiet ta' retenzjoni ta' żama tad-dejta u allura nixtieq insaqsik jekk fil-fatt dan iskandlu jista' jbiddel is-sitwazzjoni? is sitwazzjoni kif tista' tevalwa il-e-evidence u anki iż-kemi ta' zamma tad data. Jina konvint li meta jkonna proposta ta' evidence tajba li meta mannix bżon dawn ir-regoli fl-Ewropa l-aħħar mistoqsija lija li l-komija intom qed tippjanaw xi tip ta' estensjonijiet tal-PNR, ta' sistema PNR. Il-Ministri ta' Affarijiet Interni qegħdin jafsu għal dawn l-estensjonijiet fuq is-sistemi tal-PNR għal forsi passiġġieri eh, tal-linja pereżempju per eżempju hawnhekk? Iva, grazzi. Il-kalifat ta' Daesh kif issira fl-Iraq eh, minna ta' raqqa ġihadisti terroristi s-situazzjoni. Forsi marret hija inqas gravi ma' xorti hija waqt ta' tħassib kbir. Dan huwa marbut minħabba li ġihadisti qegħdin għadhom għadhom hemm jien jeżistu anki f'postijiet anki ta' ħabsiet jew qegħdin jinstaħbew. E, Iħna irridu nħarsu lejn is-sitwazzjoni ta' fej hemm ħafna radikalizzazzjoni Kif għani garantixxu s-sigurtà ta' ċittadini tagħna meta mqabbla ma' ċertu profili u perikolużi? Sinjura Komissarju, kif intom ħatkolkom ta torbtu r-wol tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-wol li qed jippreżenta dan ir-riskju? Grazzi, Onorevoli Brickmont. Fuq kwistjonijiet umanitarju ta' sikurtà aħna smajna fi smieħ fi komissjoni tiegħek Eh, li qed nitkellmu fuq il-ripartistrazzjoni ta' tfal ġihadisti. X'tip ta' koordinament inti qed tiddaħħal meta mal-istati membri konċernati? Smajn ħafna affarijiet imma servizzi ta' kurtaw legali kif ħajja ċertaw li ġihadisti u il-ġelli da barani jiġu ġudikati fi stat ta' dritt u illi jevitaw illi ma nittilfux it-traċċa tagħhom u ma jġewx jidħlu billi ħassu huma stess bi-flus tagħhom. E, in politika migratorju u kol, ma tħossx li politika migratorju fuq il-ġittijiet tal-bniedem solidarjeta fuq l-akkoljenza fuq l-aċċess legali għall territorju tagħna jippermetti li nġildu kontra traffiku tal-bniedem natu drittijiet lill persuni li huma vittmi eh, ta' traffiku imma kif każ ta' sikurtà u anki biex naqdu mal-kontinent kif ukoll naqsmuh grassi ta' sew. Sira Kempa. Grazzi ta' sew, grazzi komissarju. Għandi mistoqsija fuq l-implementazzjoni tal- eh, mandat tal-arrest Ewropew dan kien effettiv ħafna biex niġildu il- kriminalità organizzata ma mhuwiex eh, qed jiġi implementat eh, għal raġunijiet li huma politiċi u wieħed li ma jistax jifhimhom. Dan ma kienx il-każ ma' persuna in ma nbattiċ il-Polonja, persuna li hija suspettata ta' dawn ir-rejati għand pjan illi nsaħħu il-EAW biex eh, dan dejjem jiġu eżekutati U din hija mistoqsija oħra li għandi għalikom kif għan evalwaw il-pjan tal-2011 tal-Unjoni Ewropea biex niġildu il-migrazzjoni illegali. E, dan edha rwol tiegħu u il-Kummissjoni għandu il-pjan e, illi kol tamel abbozz ġdid għal ħames snin ġejjin e, u irridu irrid nistaqsi wkoll fuq ir-ritorn ta' Islam il-ġelli ta' barranin u xinu għal l-miżuri intiħat adotta biex niġġieldu u nwaqfu dawn it-tip ta' persuni u l familji tagħhom. Naħseb eh, nistenna tlift il-ħadd iva jviva minuta jekk jogħġba kollegi sinja Kanuċi. Fuq it-tema ta' kriminalità organizzata Eh, fuq territorju tagħna hija xi ħaġa li trid intaħal fit-sitwazzjoni eh, finanzjarja u nisġa ekonomika tal-pajjiżi. Aħna huwa neċessarju li aħna niġġieldu iktar biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni, ġbir ta' data u ġabra ta' informazzjoni li effiċenti. Allura nsaqsi fuq referenza għal stħarriċ anti ċiklar tal-flus, in partikolari taħseb li sistema ta' notifika ta' operazzjonijiet sospettużi u skambju ta' informazzjoni permezz ta' dawn l-FAEU u FAEU hija waħda biżejjed jew għandna bżonn iktar xogħol biex naraw li jkun hemm wirt ta' skambju ta' informazzjoni komuni illi tkun iktar imsaħħa u anki blajnuna mhux biss tal-istati membri imma tal ewropol Taħseb illi se jkun network ta', ta kontra korruzzjoni Ewropea biex ikun hemm prevenzjoni ta' dan it-tip ta' ġimġiba qari għaw reati f'dan is-settur? Grazie. Now, Commissioner Johansson,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 Iva, ħan prova nazon fil-qosor un jina l-esta li ovvjament nerġa niġi l-ura x'naħseb li bżon ninkomplu bid-dialogu tagħna. Ġifi ħan għamal kif tgħid il-preżent prova nazon fil-qasir. Iva, tajjeb illi konna il-frontieri esterni tagħna eh, li jkunu msaħħa pal mettinti sinjura mezzola dinja parti mill pat li qegħdin nħeju fuq immigrazzjoni u għazil, għad tkun importanti ħafna. Iżda jkolli ngħid illi żonna Schengen issa mhijiex protetta eh, kif suppost Għat, aħna n-namlu don il-distribuzzjoni ta' knim sejħin systematic checks, mux għet seħ Għet naraw mill-istudji illi wis illi daru dawn il-verifiki minn dar ġew verifikati u hija xi ħaġa li kif qed jien fil-mija, jiġifieri hija kwestjoni ta' implementazzjoni. Eh, irridu nsegu il regoli li diġà għandna sabiex ikunu nistgħu nafdaw il xulxin fuq il-frontieri esterni. Din hija importanti immens u sabiex ukoll intejbu iskambju ta' informazzjoni kif semmejna wkoll fuq dik li interoperabilità hija kruċjali u aħna rridu wkoll insegu bir-reqqa kull stat membru u wkoll il-Kummissjoni nnifisha għall-aġenziji tagħna. Sinjora Sippel u Sinjora Indvelt. Irridu taħu nisfu fuq l-implementazzjoni. Irridu naqblu miegħek bisieħ, irridu naraw illi nimplementaw deċiżjonijiet li diġà ittieħdu u din importanti immens. Imux qed nara kontradizzjoni ovvjament li nieħdu miżuri ġodda jew inizjattivi ġodda, iżda jridu nsegu birra reqa implementazzjoni Naħseb li d-deja illi kollok scoreboard tal-implementazzjoni ħaġa tajba iva. E, Nikkonsidra. Mezz tajjeb kif meċxu l-qoddim. U ħanero kif għanestendu Erasmus għal eh, inforzar tal-liġi u jina l-esta li Iva, għalfej għalale, għanna bżon nużaw il-problemi eh, li għanna biex nitalmu minn xurxin, naħseb illi hija ideja tajba ħafna. U għanna bżon niflu għasew. Issa, meta nġu għal violenza kontra n-nisa li kif jissemmi t-sinjura Indvel, sinjur Jurk, kol. Waħseb ħafna ħrajn u kol. Ehm, importanti di in it tfal mumiex mumiex sikuri f'djarhom. U għalhekk aħna għandna rridu nagħmlu iktar minn hekk. U danna minn hija minħabba li responsabilita tagħhom fuq li tal-pulizija u l autoritajt ta' forzar tal-liġi li għamlu għadi. Imma barra minnek, ah, jina konċa li jidun għamlu dialogu mal-komissarju dalli li hija responsabli għal gwaljanza bejn il-ġeneru għaxem eh, eh, iktar rabta tal-inizjattivi nistgħu neħdu fil-imkien f'dan il-qasam. Għana bżon mandat eh, ġurnat għall-Europol, nki deċizjoni prum u għahrajn. Importanti li l-mandat u regolament ma jkunx antikwat għax aħna rridu nkomplu nizvilupaw, ma ovvjament il-budget huwa kruċjali ħafna minnkom diġà tafu diġà semmew. U dija xi ħaġa iva li għandna bżonn, għandna bżonn iktar fondi għall-Europol għaliex ħafna xogħol jrid jiseħ ħafna stennijiet minn ħadd l-Europol, ġifieri nittama illi ħajkolli l-appoġġ dakkaw minn ħadd l-Parlament u anke fin-negozjati li jmiss fuq l-MFF Siraċi kosa, Iva, standards tal-ħarsin tal data. Importanti mezzin in U l li dija kollha parti minna minn li konna kondizjoniet indazan huwa prerequisit għal fiduċja. Bi konna protezzjoni b'saħħitha u li naraw li stati membri kollha li jieħdu sem għandhom l-istess tip ta' protezzjoni. Importanti ħafna. fuq l-agenda, fuq ġida, fuq droga. Naħseb li ma problemi hawnhekk nistaw nifuka fuq dew kwistjonijiet fej tassew nistaw ningawdu minn kooperazzjoni. U fuq il-reati transkonfinali nistaw konna jiva kooperazzjoni aħjar. Jiddu ovvjament nserħu fuq il-fat li konna protezzjoni ta' tajba, speċjalment għal dik interoperabilità lura importanti ħafna illi nkunu nistgħu nkunu um, nint differenti biex l-awtoritajiet jaħdmu flimkien. L-Europol għadin jibdew laboratorju ta' innovazzjoni biex jipruvaw ikampaw aħjar, b'teddi di ġodda, biex jitalmu minn kif il-forzar tal-liġi jistaw jelbu dan it-tip ta' deddit u naħseb illi jenna napoġġaw għadi. Il-mandat iġi ta' Frontex issa. Dak jitħol fis-seħ Deċembru s-sena l-oħra kifet inti li wieħed ikun jista' jemel iktar termini tar ritorni għal dawk li mhumiex eliġibbli b'għaw b'offru unjoni hija kruċjalismu, kruċjali ħafna li n-operaw ħafna ħir fuq livell ta' ritorn għaliex għan ħajkun parti mill patterġi ta' migrazzjoni u għażil iżda jkolli ngħid li mhix biss kont Frontex di aħna għandna bżonn ukoll li konna kooperazzjoni aħjar, arranġamenti aħjar ma' pajjiżi terzi biex eh, ngħinuhom illi jiġġieldu il-persuni ehm, illi qed jiġu qed idaħlu nies l-mod illegali b'kontrabbandu. Imma nisarħu wkoll fuq l-istati membri biex ikollhom proċeduri effettivi u jieħdu deċiżjonijiet għal ritorn irridu jittieħdu fl-istess ħin li għax ikun hemm deċiżjoni negattiva fuq l-ażil. U ovvjament aħna rridu li Frontex jagħmel xogħlu. Ġviri nabżon kooperazzjoni f'ħafna oqsma. Għalhekk li Schengen u li mhumiex qed jintuża mir-Renju Unit huwa skandlu. Huwa perikolus. Ekkun hemm rekomendazzjonijiet nittama bil konsip f'dan ir-rigward u di xi ħaġa illi rridu nqisu għal negozjati li ġejjin, għafu għal negozjaw periodu malajr ħafna tax ser kun qed jiġri mir-reazzjonijiet tagħna mar-Renju wara Deċembru ta' sena l-oħra, ta' ta' sa' sena u rridu naraw eżattament eh, li ħajkun hemm negozjati importanti li ħajġu segwija bil reqqa Michel Barnier irħu jkunu qegħdin imexxu negozjati imma ehm, jiena wkoll ħankun qed nkun qed nikkopri sedi f'kwistjoni ta' sigurtà interna u dawn affarijiet li aħna rridu jissu meta nirġu tip ta' negozjati dejjem. About uh, and trafficking, we need to do more on traffic. Traffikar, nistaw namlu iktar. Il-koordinatur kontra il-traffikar, Marja Vasiljadu, għamlet bieċa xol, tajba, ferm, nerfala l-kappell. Eh, rridu nkomplu għek, din il-vena. Iżda, jina skont dak li tal-lim tissajja li regola li miex possibili skont l-reġizzazzjoni tal-Unjoni illi niprolongawa. Irrit ikun proċess ġit. Skużani, kolli ngħidha di għax għamil biċċa xorta ta' tajba ferm u irridu nkomplu f'dan il-lan biex nsibu soluzzjoni. Ma skont il-leġiżlazzjoni u regoli ħajkonna proċess estern għal kontinwazzjoni ta' dana kollu. Iva, tista ma tkun hemm proċess Iva, dak kien dik kienet inota il-paġna. Ġifinti t-tejt illi miex eskluża li il-persuna illi għamlet ix-xogħol tal-aħħar mandat jista' wkoll ikun kandidat għal mandat li jmiss. Irrid ikun hemm proċess estern u tista' tkun waħda minnhom, imma ma sax inwidkom illi idħa tkuni. Ġifiri, ma nafx, ma kux possibli li intawlu għadi, kienet intawla diġa, ila em, għal sa' snin jew xi ħaġek, imma insomma jrid jiġi ikun hemm proċess estern. Um, and the foreign foreign terrorist foreign Umbat dwar il-ġelida barranin terroristiċi. Ħafna minnkom sa' sedwar dan. U importanti nkunu nafu li dan huwa din hija deċiżjoni fuq livell nazzjonali li ma jaċċettawhomx lura. Anka da skont xi riżulta mill-investigazzjonijiet imma mill-Kummissjoni Ewropea aħna ħanamlu l tagħna li nistgħu li ngħinu lill istati membri. Allura, pereżempju jekk nistgħu ngħinuhom jiġbru evidenzi, provi biex daw jitru qoddim rati u niffaċilitaw dak li jista' jiġri ma' dinja kompetenza nazzjonali x'għandu jsir b'dawn l-individwi. Meta niġu għal dil dal-ekstremizmu ta' violenza importanti li aħna nieħdu miżuri li jinkludu kull tip ta' estremizmu u terrorizmu li jeddet iċ-ċittadini tagħna. Għanna eh, tan-naħa għan estremisti eh, ndaħa tal-lemin estrem illi eh, li jett jikbru, għana marridux il-impoġġuwam kontra xurxin, marridu nsolvu l-kwistjoni. u kif nistgħu nipproteġu id-dirtijiet tan-nisa x'nistgħu nagħmlu naħseb importanti ħafna minnkom semmew li mhux kwistjoni ta' kriminalità online u kriminalità fil-triq vera imma l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza li taġixxi fissem il- eh, il-forzi il, il, il, nazzjonali tal pulizija irridu jkunu huma li jġirdu nistgħu ngħinuhom imma x-xogħol iridu jagħmluh huma. M'għandniex dik il-kompetenza, huma għandhom il-kompetenza fuq livell nazzjonali. Naħseb finanzjament minn pajjiżi terzi lej estremisti Nasib idea tajba din inħarsu lej aktar f'aktar dettal, un dwar jekk għandix narmonizzaw id-definizzjonijiet jew lejn naħseb li għandna ikon approċ pragmatiku. Jekk hemm neċessità għandna nagħmluha, imma ma rridux impoġġu enerġija fuq il-naħal fuq il-ħaġa l-ħażina. Jiġifieri dan li tkun approċ pragmatiku. Kif tafu, da s-suġġettu huwa parti importanti mill-istat ta' dritt u l-Kummissjoni qed tagħmel ħafna attenzjoni fuq għadem meta niġu għal korruzzjoni din issa parti mis-semestru Ewropew. Fuq inizjattivi ġodda jien ma li jista' jkun hemm xi ħaġa ġdida. Kif nirritornaw iżjed migranti iva rridu nagħmlu ħafna iżjed f'ħafna aspetti u mbagħad żama tad-dejta kif intom tafu l-kol id-direttiva fuq żama tad-dejta ġiet annullata mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u allura rridu nieħdu konsidraw kan bżonn direttiva ġdida. Imma issa għandna files pendenti fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizza kien hemm xi dikjarazzjonijiet minn dak li jgħidulu mill-Avukat Ġenerali fuq dawn il-files, allura qed nistennew il-deċiżjoni tal-qorti fuq dawn il-files u mbagħad jiena niġu tkajkux waqtu illi noħorġu b'proposta ġdida jew le. Meta niġu għal PNR, disa tiġi evalwata issa ħan noħorġu b'regolament fuq ir regolament eżistenti f'Mejju u naraw u xħajkun hemm proposti ġodda jew le. Iva. Umbat fuq ġlida kontru ħażil ta' flus tajb insemmu din waħda mir-raġunijiet fejn naħseb li għandna bżonn eh, aġġornament fl-iskambju ta' informazzjoni. Imma din hija responsabilità tal-Kummissarju Rangers dwar il-possibilità ta' proposti ġodda. Grazzi, komissarju, u grazzi l-interpreti. Tlabna l-ġenerozita tagħhom tal-ħodu għat namlu ek il lumar nafsinar. Grazzi ħafna ta' tuġibit li tajtna u bizzejiet naħseb għal iskambju ta' idejat u tip ta' dialogu li tħanna fih miak komissarju Johansen anka fuq punti illi mhumiex fil, fil qalba tal-istrateġija ta' sigurtà interna imma li aħna tħanna f'xi forsi f'xi portafoll ieħor. Grazzi ta' di eh, ta' l-opportunità li tajtna. Speċjalment fanka fuq is-sigurtà li qegħdin naħdmu fuq għallum għal nofsinhar. Grazzi l kulħadd.